għanna fuq l-agenda tagħna hija l-preżentazzjoni qasira tar-rapporti skont l-artiklu 44 paragraf numru 2 tar-regoli ta' proċedura. Issa, jiġifieri, għandna numru ta' rapport li se jiġu preżentati lilna l-ewwel wieħed se jkun il-rapport ta' Bastian Beller il-kummerċ u relazzjoni ekonomiċi mal-Bank Bankali tal-Punent. Għandek erba' minuti sul-Berder. Grazzi ħafna, Sur President. Jina nishtiq nieħu din l-okkażjoni sabiex nitkellem fuq ir-rapport tiegħi dak li għandu x'jaqsam kummerċ relazzjoni kommerċi mal-Balkani tal-Punent. Dan ir-rapport ovvjament jibda billi jgħidxinu għal prospetti Ewropej għal dawn il-pajjiżi l-Unjoni ma tistax toqgħod ma tagħmel xej u tħalli l-affarijiet jiġru waħedhom imma ħafna wedid bħal dawk ta' Tessaloniki. Ma nistax nibqaw ma nagħmlu xej nħallu l-affarijiet jiġru waħedhom. Ma nistax nibqaw inwedu u ma naddux għal fatti. Rridu naraw kif inħarsu l-qoddim mod ġenerali. wieħed jista' jgħid fuq il-prospetti ta' sħubija jiena naħseb li l-Unjoni għandha pressjoni stess biex tilħaq il-wedijiet tagħha. Aħna konna qegħdin nistudjaw iż-żona ta' Sebrenitska hija żona importanti ħafna għall-Ewropa kollha. U fir-rapport qed nissuġġerixxu li rridu nkomplu insaħħu il-sefta sabiex aħna l-integrazzjoni reġjonali inkomplu insaħħuh. Huwa importanti ħafna l-pajjiżi kollha f'din f'da ta' dawn l-inħawi sabiex dawn jippreparaw irruhom għasħubija fl-Unjoni. Hemm tliet fażijiet l-Unjoni Ewropea għandha tejn fil-proċessi ta' riforma f'dawn il-pajjiżi. L-istati membri għandhom rwol importanti hawnhekk permezz ta' taħriġ l-membri tal-autoritajiet l-entijajiet lokali jibnu il- jaraw kif jibnu ċertu kapacitajt amministrativi li jalmu n-nies kif jikollu maċċessibilta għal fondi. Meta jiena bdejt nikteb ir-rapport, jina f'diħejg kont naħdem u kol f'aspetti ekonomiċi u jina kont qed nara li dak iż-żmien l-approċċ tal-gvern tiegħi kien imbeda. Għalhekk kien ħadd dan l-eżempju li kont eh, li ħadtu mill-esperjenza tiegħi mhux għax huwa eh, ta' pajjiżi ġifieri tal-Olanda, imma għax huwa eżempju tajb ta' kif jikkonsidra l-aspetti speċifiċi ta' kull pajjiż. Xi punti li forsi nixtieq insemmi dan ir-rapport, pereżempju l-kooperazzjoni fil-qasam tal-enerġija. Dan huwa suġġett ovvjament importanti bħalissa. Ijet fom kulħadd emson naraw per eżempju il-dak kollu li għandu xjaqsam maż-żejt u mal-gas kif dawn ir rizorsi jitwaslu fil-pajjiżi differenti. Emson li konna politika tal-enerġija li tkun tajba għall-Unjoni Ewropea li tkun treġġi. Emson li nieħdu id-deċiżjonijiet li li jemżon nieħdu ma nistawx sempliciment aħna nabbandunaw il-pajizi tagħna hemm bżonn ikolna politika tal-enerġija tajba, strateġija tajba. Jiena żort il-pajjiż tal-Balkani ħafna drabi u tista' nifhem il-problemi tar-reġjun. Jiena għamilt ukoll xi vjaġġi ta' studju mal-komissjoniet kummerċjali. Jina ħdimt ma' Beninsti u ma' kollek joħra morna l-Kosovo u għada jina suppost l-Albanija. Ġifiri, il-rapport nistanejt li issa l-estejni, imma ma nistax nejdu li issa kolloxi għafawn. Anzi, emżon dan il-reġjun arbuħ iktar ma lejn Bruxelles hemm bżonn li proċess ta' riforma kif suppost għandu jsir u rridu nuru għaliex huwa importanti. Jiena ħadd ħafna gost nagħmlu dan ir-rapport u nispera nittema li għal kull pajjiż ikonna wkoll rapport wieħed. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Vassilju. L-ewwel net nixtieq nifraħ is-Sur Belder għal dan ir-rapport veru tajjeb. Ir-rapport tiegħek il-rapport tijak jasal meta il-Balkani tal-Punent dejjem edin jersqu rib l-Unjoni u qed juru x'inhuma il-problemi fir-relazzjonijiet kummerċjali bejn iż-żewġ naħat. Ħan nitkellem xi ftit fuq xi punti li nsibu fir-rapport tiegħek il-reġjun tal-Balkani huwa partner importanti ħafna l-Unjoni l komunika tal-Kummissjoni l ħarwiħet ta' Marzu eh, tal-sena l-oħra f rapport nsibu li l-Unjoni għada impenjata ħafna lejn dan ir-raġun u jikkonferma l-importanza tal-ftejjim ta' kummerċ ħieles għal din iż-żona il-Kommissjoni taqbel ma' rapporter għal fatt li il-perspettiva ta' sħubija tista' tkun ta' katalist, tista' tejn l-iżvilupp ekonomiku u anki sabiex iġib maħal l-istabilità u l-paċi f'dan ir-reġjun. Il-Kummissjoni taqbel ukoll li kif naslu għal kriterji ta' Copenhagen, eh, dan ikun l-iktar ħaġa importanti sabiex wieħed ikun jista' jiddeċidi kemm hu less, kemm hu kapaċi ehm, pajjiż jissieħeb mal-Unjoni. Ehm, Il-Balkani tal-Punent jibqgħu partner importanti għall-Unjoni għalek l-rabtiet diplomatiċi huma importanti sabiex aħna nkomplu ikonna tkabbir f'dawn ir-relazzjonijiet ekonomiċi kif insibu f'rapportijak l-rebellizzazzjoni, l-integrazzjoni kummerċjali huma importanti fil-proċess ta' stabilità u l-Unjoni dejjem fitċet li tasal għal dan mal-Balkani fuq tlet livelli l-ewwel net fuq livell bilaterali l-Unjoni tat preferenzi unilaterali fil-qasam tal-kummerċ mis-sena 2000 sabiex tejn l-aċċess tal-esportizzjoni biex huma jkunu jistgħu jesportaw lejn l iswiq tal-Unjoni. Aħna kena tlet ftejim bħala parti mill-ftejim ta' stabilizzazzjoni u ta' assoċjazzjoni sabiex u l kondizjoniet għal riformi ekonomiċi, politiċi u kol, u sabiex ikun hemm il-kuntest għal din l-integrazzjoni tal-Balkani fiħdan l-Unjoni. Per eżempju, permezz eh, li dawn ikunu dejjem eh, ifittxu li jilħu l-aki. It-tieni punt il-Kummissjoni dejjem servit pala faċilitatur għal dak li għandu xaqsam mal-ftajin tal-kummerċ ħieles u dejjem tat għajnuna finanzjarja segretarjat tas sefta u anki lil partners kolli sabiex dawn ikunu jistaw jaslu u jonoraw il ftajin Fl-istess ħin l-Kummissjoni tirrikonoxxi il-fatt li s-sefta hija importanti ħafna sabiex kunjem hemm integrazzjoni aħjar u kol sabiex din tipprepara għal balkani sabiex dawn jisibu fissu għawlini tal-Unjoni. U kol sefta ħolqot l-istrutturi li kienu neċessjari sabiex l-affarijiet kummerċali kienu jistgħu jiġu diskussi fuq il-livell bilaterali u Ewropew. Dan huwa importanti sabiex ikun hemm integrazzjoni u relazzjoni bejn il-ġirien. Il-Kummissjoni Ewropea se tkompli eh, tagħmel monitoraġġ tax-xogħol tas-sefta u aħna se nkomplu ovvjament fir-rapporti tagħna ta' kull sena nagħtu l-informazzjoni dwar il-proċessi ta' integrazzjoni. It-tielet livell il-Kummissjoni dejjem tat importanza u qablet mal-fatt li dawn dan ir-reġun jissieħeb mal-WTO għax dan huwa pass importanti ħafna għal dak li hija l-parteċipazzjoni tagħhom fil-dinja fl-ekonomija globali. L-Unjoni U saħat l-istrumenti kollha sabiex tagħti sapport u appoġġ l pajjiżi ta' dan ir-reġjun għal kooperazzjoni reġjonali u integrazzjoni l-istrument għall l-assistenza ta' qabel is-sħubija hija importanti anki fuq medda twila ta' żmien il-qafas finanzjarju mill-2007 l-2013 huwa ta' 11 eh, punt 5 biljun ta' euro da aħna u kol dejjem sħakna li kunem roadmaps biex jitneħħu il-vizas jien nishtiq nejdilkom nassigurakom li l-Kommissjoni qed tieħu l-passi meħtieġa kollha sabiex ir-relazzjoni kummerċjali jittejbu u sabiex l-ekonomiji ta' din ir-reġjun ikunu jersqu kemm jista' jkun dik ta' l-Unjoni. Nixtieq għal darb'oħra biex nagħlaq nerġa' nifraħ ir-rapport wara dan ir-rapport veru tajjeb jiena sodisfatta ngħid li l-Kommissjoni qed naqbel miegħu u l-approċ ġenerali ta' dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Nirringrazzjak, Sinjura. Issa dan ir-rapport se nivvotaw fuq għada fil-ħodu. Issa inkomplu bir-rapport tas Sinjura Meginis. Għandek erba' minuti, Sinjura, grazzi. Grazzi, Sur President, grazzi, Kommissarju. Xtaqt najt il meta bdejt naħdem fuq dan ir rapport il-kwistjoni ta'